Għati fil-minuti ta' din il-laqa. Dan iwassanna l-adozzjoni tal-agenda ta' din il-ġemma. Skont ir-regola 149 l bozz aħari ta' agenda ġiet adottata fil-laqa tal-konferenza tal-presidenti għanna l bozz li tqassam u l-grupp tal-PPE għalli illi l istqara l-Kummissjoni fuq il-linji gwida ta' valutazzjoni tal-impatt jixtiequ li jkun hemm riżoluzzjoni għalih biex ikun hemm konklużjoni ta' dan id-dibattitu biex resqu wkoll eh, favur din il-mozzjoni għandna Sur Piper jixtieq jitkellem jekk jogħġbok. Grazzi, President. Illejla ser niddiskutu il-linji gwidja tal-valutazzjoni tal-impatt, sfortunatament minn mozzjoni ta' riżoluzzjoni u dan ifisser li ħanitkellmu biz dwar il-valutazzjoni tal-impatt tal-SMUs. U sfortunatament l-involviment tagħhom ma jinkludix il-proċedura ta' konsultazzjoni aktar. U għalhekk nitlob il-żewġ diretturi ġenerali u nħossu li il-bord tal-valutazzjoni tal-impatt issa dajjef mhux qed jiġi inkluż obbligatorjament. U għalhekk ikkuntatjajt jgħid il-Kommissjoni jistaw jużaw din il-lodda għad diskrezzjoni tagħhom u aħna rridu riżoluzzjoni biex jalaq dibattitu fuq dan il-punt u għalhekk nitlob l-appoġġ tal-Parlament. Grazzi, grazzi Sur people. Xaħat ieħor jixtieq jitkellem favur biex jappoġġa l min din il-mozzjoni. Iva nixtieq nappoġġa din il-proposta. Ovvjament, il-test ta' labbozz ta' mozzjoni għanna nid debattuħ fadlinna biex naslu konklużjoni ma' fissem l-għalda nishtiq poġġa. Grazzi. Grazzi ħafna, jeti President. Għan xaħat tiħor jitkellem kontra din il-mozzjoni. Kontra, jek jaġobkom. ħadd. Tajab wis, naddu għal-votazzjoni. Ollu idejkom, minu għafavur. favur. Kontra. Astenzjonijiet adottata. Hemm l-iskadenzi li ġew adottati, mozzjoni ta' riżoluzzjoni nofsinhar l-emendi u l-mozzjonijiet konġunti riżoluzzjoni skadenza hija f'nofsinhar nhar l-erba. L-emendi għal dawn il-mozzjonijiet konġunti ta' riżoluzzjoni nhar l-erba fis ta' wara nofsinhar għal votazzjonijiet maqsuma u separati jekk iġobkom is-seba ta' filgħaxija nhar l-erba l-vot imbagħad ser iseħħ il-ħamis. Nhar it-tnejn hemm xi talbit oħra l-aġenda għall-aġenda tal-lum? Le, jidher li mhux il-każ. Għall-aġenda ta' nhar it-tlieta ta' għada l-ewwel nett il-grupp PPE bħala grupp informani li jixtiequ jirtiraw il-mozzjoni rezoluzzjoni fuq l-opinjoni tal-Qorti ta' Ġustizzja fuq il-kompatibilità ta' trattati fuq il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada fuq trasferiment u l-proċessar tal-PNR għal CBSA, l-Aġenzija Kanadiża ta' Servizzi tal-Frontiera. Is-Sinjura Holmajer, favur. President, Preżis kollegi, il-proposta li tresqet tresqet lettiem ilu fil-fatt din intbatet mingħajr konsultazzjoni ta' Shadow Rapporters u għalhekk aħna fil-kumitat ma stajniex nidħlu fid-dettall fuq il-punti ta' dan il- ta' din id-diskussjoni u għalhekk naħseb li l-grupp hemm bżonn li jkollhom il-gruppi biżejjed ħin li ikollhom biżejjed ħin fuq dan il-ftehim internazzjonali biex ikollna biżejjed ħin li niddiskutu. Tkun ħażin jekk il-Parlament Ewropew jitħalla barra. Jekk irridu nittieħdu bis-serjetà mal interlokuturi tagħna fil-ftehimiet internazzjonali naħseb irridu nieħdu deċiżjonijiet informati qabel ma nindirizzaw dan il-punt u waslu għall qorti tal-ġustizzja. Naħseb li kun żball jekk il-qorti tiddeċidi qabel l-entitajiet politiċi hemm ħafna affarijiet pendenti anki għal kumpaniji tal-ajru Ewropej u naħseb li deċiżjoni tal-qorti twisser li tkun ħad dawwem il-deċiżjoni għal 12 sa 18 xar. Aħna sensittivi ħafna ġlida kontra il-kriminalità, il-reati seri u naħseb li dan id-dajje fil-parlament bħala maġni. u ma kunis nistaw naġixxu bizzejiet ħeffa. Grazzi, Sinjura Holmajer, min jixtieq jitkellem favur din il-mozzjoni. Favur, jek jogħġobkom. Min jixtieq jitkellem? Lent, t tiġġustifika talba, solti kuna wieħed favur, wieħed kontra. Xa tkellem favur, issa min jixtieq jitkellem kontra, Sinjura Sibyl. Iva, grazie, President. Għalfejn aħna favur l-res u din il-kwistjoni l-qorti tal-ġustizja. Il-Parlament bħala maġġoranza qatt ma mar kontra l-fatt li d-dejta tal-PNR tista' tkun element wieħed tal ġdida kontra terrorizmu u ta' belħaq Aħna tajna l-approvazzjoni tagħna l-aspetti ta' dan fil-ħdan il ftejim Imma issa wasanna fażi fejn dak iż-żmien il-ġbir tad-dejta f'dan l-Unjoni Ewropea kienet meqjusa bħala legali, imissa dan ingħata l min-naħa ta' deċiżjoni li ħadet il-Qorti ta' Ġustizzja. U għalhekk għandna ftehim internazzjonali li niżidu nġiċidu fuqu wara sentenza li ħarġet mill-qorti. Ovvjament hemm dawk li kienu qed jinnegozjaw l-affarijiet li ma setawx isibu tarf din din il-kwistjoni waħedhom u għalhekk neħtieġu ninvolvu il-Kunsill kif ukoll il-Kummissjoni. Din il-forma tal-PNR kemm hija konformi ma' trattati Ewropej? Kien hemm din id-domanda ma ma kienux jistgħu jsibu tweġiba għalissa Jien biex qed nirrikonoxxi tad-dida għal CBSA jew għal passiġġieri Ewropej, qed nitkellmu dwar fejn ta' ħames snin fejn id-data li tiġi trasmesta tul dak iż-żmien ħatibqa' sakemm ma jkollniex deċiżjoni hawnhekk fil-Parlament Ewropew. Naħseb ħaġa tajba ħafna illi aħna għandna naċċertaw eżattament dak li huwa meħtieġ sabiex bekk nappoġġaw is-sigurezza taċ ċittadini tagħna mhux niksru drittijiet tagħhom den Antrag Absetzen von der Tagesordnung Il-President, naddu għal-votazzjoni biex inneħħu dan il-punt. Minu favur il-mozzjoni ta' Signora Holmajer, minu kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Tajja kwesta. Namlu verifika elettronika kif tridu. Niftaħ il-votazzjoni elettronika. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Tajjeb wisq. Tajjebek? Kulħadd ivvota? Ja, kann ja nichts dafür, wenn Sie so langsam sind. Jekk ħaddumu biex tivvotaw mhux eżattament problema tiegħi, jgħid il-President. der antrag ist abgelehnt. Fuq l-agenda ta' tlieta hemm xi talbit oħra għall kelma le ngħaddu għall-erba il-grupp PPE talab illi nipposponu l-votazzjoni fuq riżoluzzjoni ta' rikonoxximent tal-Palestina bħala stat fil-plenarja ta' Deċembru Is-Sur Preda jixtieq ressaq din il-mozzjoni. Presidente, va mulzumesk. President, grazzi. Fisem il-PPE, aħna qed nitolbu għal posponiment tal-votazzjoni fuq din il-kwistjoni tan delikata. Naħseb illi nistgħu nżommu d-dibattitu kif kien skedat u mbagħad bil-mod il-mod kif naslu għal ġimgħat li ġejjin fil-parlamenti tal-istati membri naraw kif jimxu l-affarijiet u nivvotaw il-test konġun f'Deċembru. Naħseb li issa ma jkunx għaj pal Parlament Ewropew li nuru li aħna mifruda fuq kwistjoni tan delikata. Grazzi. Il-President. Grazzi ħafna, un xaħat jishtiq jitkellem favur il-mozzjoni tas Sur Preda, xaħat jishtiq jitkellem kontra mela. Iva, Sur Hawit. Thank you, President. Grazzi, President, nishtiq nibda billi najt illi nissoċa ruħi mal-klim li jgħat fil-bidu fuq l-attakki bil-bombi li seħħu f'Ġerusalem u t-ton li bih nitkellmu bħala kundanna l dawn l-affarijiet huwa sinifikanti. Il-grupp tiegħi jixtieq jivvota fuq rikonoxximent imma jixtieq kunsens. U għedna l-gruppi oħrajn li l-Parlament Ewropew rridu nkunu flessibbli kemm jista' jkun biex bekk ikonna maġġoranza kbira. Il-ħabib u kollega tiegħi Sur Preda kellna xi diskussjonijiet fuq dan il-punt għalissa indika li l-grupp PPE għandu pożizzjoni li ma jistax imur li lil minna nifmu il-punti sensittivi memuża ma dan il-punt naħseb li hemm kompromessi disponibbli ma l-pożizzjoni tal-PPE lejla u għali r-rikonoxximent jista' jkun riżultat ta' taħdidiet mingħajr ma qis is-sitwazzjoni korrenti. Però jiena naħseb li rridu kontribut għal soluzzjoni ta' żewġ stati li ngħidu l paċi Misa tinkiseb mingħajr taħdidiet, naħseb li hemm lingwaġġ li nistgħu negozjaw fuq u Bekk nkun nistgħu napproċċaw ikun approċċ li ikonna konsens. Li tħassibni li nipposponu l-vot huwa li għalissa m'hemmx indikazzjoni li hemm dak li jkun lest li jkun hemm konsens u għalhekk nixtieq li nimxu l qudiem bin-negozjati fuq test biex bekk naraw nistgħux niksbu dan ir-riżultat. Biex nagħlaq President tixtieq ngħid illi Spanja, l-Irlanda, Franza u oħrajn mhux qed jissieħbu. Il-Parlament irid jitlef l-influenza tiegħu billi jaġġa l-affarijiet jew irid isawwar tas-sewwa dibattitu. Il-President, naddu għal-votazzjoni biex nitolbu għal posponiment għal plenarja ta' Deċembru. Min huwa favur din il-mozzjoni? Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Kulħadd ivvota? Nerġa' nistaqsi? Votazzjoni magħluqa mela. 188 favur, 167 kontra, 25 astensjoni għaddit. Għadna fuq l-agenda tal-erba għandi talba oħra mill-EFDD għal titlu tal-istqarrija tal-Kommissjoni fuq is-sitwazzjoni tal-industrija tal-azzar tal-Unjoni Ewropea biex tinbidel hekk. Is-Sur Tamburrano jekk jogħġbok. Insellimlek, President, ġala darba dan is-suġġett huwa tant importanti għall aspetti soċjali u tal-impjiegi u ġala darba l unjoni twildet bħala suq komuni tal-faħam u l-azzar fisem li FDD qed nitolbu li fl-aġenda ta' nhar l-erba l-istqarrija tal-Kummissjoni fuq sitwazzjoni tal-Industrija tal-Azzar jinbidel f'dan it-titlu Settur tal-Azzar fl-Unjoni Ewropea il-ħarsin tal-ħaddiema u l-industriji. U li jkun hemm il-possibilità li jkun hemm riżoluzzjoni li nidvotaw għaliha f'Deċembru biex bekk ikonna biżejjed ħin għan-negozjati. Grazzi. Vielen Dank. Möchte jemand für den Antrag sprechen? Għaw xaħat li jishtiq eh, jitkellem favur din il-mozzjoni? jew kontra din il-mozzjoni? Tajjeb, mela ħalli nivvotaw. Dawk favur, hekk joġobkom, ollu jdejkom. Kontra? Astensjonijiet? Tajjeb, aħjar namlu verifika jt il-President il-votazzjoni miftuħa. Haben alle Abgeordneten abgestimmt? Kulħadd ivvota? Votazzjoni maluqa. Għaddit. Weiterhin für Mittwoch hat die ECR-Fraktion. Mela, nar l-erba, il-grupp tal-ECR talab għal stqarrija mill-Kummissjoni dwar l-irregolaritajiet fil-elezzjonijiet municipali fil-Polonja u teddida demokrazija fil-Polonja biex din tiżdied bħala l-aħħar punt fuq l agenda nhar l-erba fil axija u flimkien ma' riżoluzzjoni min jixtieq jappoġġa ju jitkellem fuq din it-talba. Is-Sur Gaston Debski. Grazzi, President. Il-mozzjoni tija hija din li nikludu fuq l-agenda il-punt li għadek kif semmejt inti. Dawn huma irregolaritajiet sfaċċati li qegħdin seħħu fil-Polonja u t-teddida li eh, eh, t teddida għal-demokrazija l-ikbar waħda mill-1989 jina nitlob stqarrija mill-Kommissjoni fuq dan is-suġġett flimkien ma' dibattitu. L-elezzjonijiet li saru fil-Polonja kienu eh, kontra l-standards Ewropej u anki standards globali b'mod ġenerali, aħna għanna il-dritt li għanzi eh, nħossu illi kienem irregolaritajiet gbar u maħsħiħa fil-Polonja dejja bħalissa riżultati ħarġu biss sittijiem wara il-ġurnata tal-elezzjoni kien hemm ħafna protesti madwar il-Polonja u hemm minu konvent illi kien hemm bosta irregolaritajiet serji. Hawnhekk f'dan il-Parlament aħna kemm il-darba nitkellmu dwar demokrazija u proċeduri f'pajjiżi oħrajn, imma rridu naraw ukoll x'inhu jidher jiġri fl-Ewropa ukoll. Grazzi ħafna sur Lugutko. Sinjuri, jiena għandi lista tal-standards tal-OECD, l-kondizjonijiet u l-kriterji għall-elezzjonijiet eh, demokratiċi dak li ġara fil-Polonja imur kontra dak kollu li għandi miktub hawnhekk. Jiena inħeġġiġkom kollegi biex tagħmlu dan l-esperiment. Immaġinaw kieku dak kellu jiġri f'pajjiżkom. Immaġinaw illi ikunem 20 jew 40 fil-mija ta' voti invalidi. Immaġinaw li kieku f'nofs il-proċess elettorali il-Kumitat Nazzjonali Elettorali jirriżenja kollu kemmu dak fil-fema ta'kom huwa kompatibbli mal-istandards tad-demokrazija jekk intom taħsbu illi huwa kompatibbli mal-istandard tad-demokrazija ivvotaw kontra. Imma jekk forsi taħsbu li hemm xi problema jekk joġobkom appoġġawna. Grazzi ħafna. Għaw xaħat li jishtiq jitkellem kontra? Sur Albrecht. Sur President, Signori, jena nopponija din il-mozzjoni. Dan huwa sforz biex niddiskutu il-politika lokali fuq livell Ewropew. Issa dej dibattitu interna dej fil-Polonja u daku dibattitu intern veru illi dak illi ġara huwa fil-fatt is-sistema tal-IT illi eh, falliet dan il-proċess elettorali fil-fatt għadu għaddej bħalissa fil-Polonja u rati indipendenti issa se jaraw x'kienu id-dettalji. U jiena nishti illi din il-mozzjoni ma tintlaqax. Grazzi ħafna. Mela, se nivvotaw fuq din it-talba dawk favur jew li dejom. Dawk kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Le, maddiċ kienet ċara dik. Mandi ebla, ebda talba għal-ġurnata tal-ħamis, għalek l-agenda ta' din il-ġimma ġiet adottata blemendi illi għadna kif eh, id-diskutejna. Issa, ħalli naddu għal mozzjoni ta' ċensura fuq il kontra l-Kommissjoni Ewropea. Issa, il ngħidilkom illi f'dan id-dibattitu mhux se jkun hemm proċedura ta' catch the eye, mhux se jkun hemm blue cards laqqas. Jena nati merħba l-Kommissjoni. Jena